sitt atti skont il-proċedura leġislativa ordinarja, <clears throat> skont il-regola 78 tal-Parlament, u l-ewwel darba sen testjaw sistema elettroniku sen nifirmaw il-files eh, fuq is-sikurtà tal-gas digitalment. It-titoli ta' dawn il-liġijiet se jiġu publikati fil-minuti ta' din is-seduta. Komitati differenti deċidew jidħlu eh, f'negozjati